il-mend bil-miktub minnaħa ta' delegati Castex, Brantner, Fejon, Preda u Vagiu. Għandu xtaqsam mal-programm Erasmus Leonardo Euro Mediterranji. il- din id-deklarazzjoni bil-miktub eh, ġabberet il-firem ta' iktar mill-biċa kbira tal-membri tal-parlament u għalek f'dan għanda l ta' artiklu 1-2-3 l-destinatarji taħħa li kellna fis-seduta prezenti bil-skont il firma ta' dan il-proċess bil-fom. U daħal fil-minuti. Għalek, aħna Nishtiqnina nixtieq ingrazzja il-min ressaq din il-dikjerazzjoni naħseb illi Sur Perroni ti jagħmel intervent fil-qosor. jiena nixtieq ingrazzja fissem il-kollegi, nixtieq eh, nestendi il-membri kollha li kellhom d-inizjattivi naħseb huwa sinjal ċar ħafna li nvat il-Parlament Ewropew eh, l-imsieħba tagħna fil-żaża eh, li huma zaza Eh, u li għedin jistennew ir-reazzjoni tagħna issa kommissjoni suppost toħroġ b'reazzjoni bieta maħaffa biex il-programmi narda Erasmus jistgħu jitqettu fil-prattika. Grazzi, Sur Beġon, issa naddu għal tini bieċa informazzjoni li għalikom li għara Retifika tal- u nejdilkom il-komitat tal-suqwi